Alfons punt limes fuq l-agenda il-rapport ta' Signora Gomes fuq is-Saudi Arabia. Natik il-kelma għal erba minuti. L-Arabia eh, Saudija hija eh, importanti fil-vant nofsani rispettivament minn dak li għaddu l offiċjali eh, dan il-pajis mux dejjem jaħdem favur is-sigurtà fid-dinja u kontra t terrorizmu. il-finanzjament ta' eh, gruppi terroristiċi. Il-gvern forsi ma japprovax dan Il-konsegwenzi ta' dan kollu aħna qegħdin naraw. Din hija kwistjoni li aħna ma nistgħux inkomplu ninjorawha fir-relazzjonijiet tagħna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Arabja Sawdija kif eh, qed naraw fil-ewwel rapport fuq dan is-suġġett l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha qed ikomplu uh, jiffokaw fuq aspetti ekonomiċi u ta' sigurtà għaliex hija eh, tipproduċi ħafna żejt għalhekk eh, hija importanti anki għalina. Mbagħad Irridu nisħu kol fuq dawk il-loqsma li huma importanti għalina tnejn, anki fejn ma naqblux, per eżempju, il-drittijiet tal-bniedem u demokrazija il ċlida kontra terrorizmu, il-koesistenza u soluzzjoni paċifika tal-konflitti. Saudi Arabia u koll għanda obligi skont il-liġi internazzjonali, anki id drittijiet tan-nisa u tal-immigranti Dawn irridu nisqu fuqhom f'kull dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u Rijad kif rajt jiena meta żort dan il-pajjiż il-ħajja politika soċjali u ekonomika ta' dan il-pajjiż hija bbażata eh, fuq eh, segregazzjoni bejn is-sessi Alla voli ħafna nisa imorru l-università kienet biss is-sena li għaddiet illi kien hemm l-ewwel 30 mara e, is-sena l-oħra daħlu 30 mara e, fuq il-Kunsill Xura id-dinjità tan-nisa, id-drittijiet tal-bniedem tagħhom huma kasbra mill-sistema ta' guardianship min-naħa ta' xi membru e, maskili tal-familja tagħhom jew anke saħansitra iben. L-Unjoni Ewropea trid tappoġġa lil dawk kollha li fis-Saudi Arabja qegħdin jiġġieldu kontra d diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-qasam ekonomiku, fl-edukazzjoni, fis-sistema tal-ġustizzja, anki saħansitra id-dritt li n-nisa isuqu jiksbu liċenzja tas-sewqan Imma mhux biss in-nisa qegħdin ibatu minn dawn in-nuqqas drittijiet fondamentali fil-pajjiż, il-pena kapitali għadha qed tiġi eh, applikata mingħajr ebda garanzija fondamentali l-imħalfin għandhom eh, għandhom twemmin reliġjuż għawi ferm u għallura jamlu kif jasbu ma skont twemmin taħħom. Aħna irridu nipperswaduhom illi Eh, iwaqfu dawn il-detenzjonijiet arbitrali, waqfu il-pini kapitali, irrid kunem hemm ukoll garanziji għad-drittijiet tal-minoranzi, l-eżerċizzju pubbliku tal-twemmin reliġjuż u l-anki il-ħaddima immigranti jridu jieqfu mill-li jkunu abbużati Aħna naħsbu li l-interazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l- kontropartijiet tal-Arabja Sawdija jistaw jitkelmu u jamlu progress fuq ċerti punti u tensjonijiet illi eh, hemm bejnietom. Iż-żgħażagħ huma attivi ħafna fuq il-netwerk soċjali imma il-sistema trid li kemm jista' jkun twaqqafhom milli jagħmlu dan. L-iktar ħaġa importanti hija illi impoġġu il-programm nukleari tal-Iran taħt il-kontroll internazzjonali minar Riyad għandu jkompli kontribwixi għas suċċess ta' dan kollu li kollu relazzjonijiet tajbin mal-ġirin u jwaqfu il gwerra li għandhom ukoll ma' Sirja. I podobnie jak poprzednio przechodzimy od razu do procedury Catch DI. Mamy dwa głosy. Melissa, ħalli nibdew il e, procedura Catch DI. Għanna zewċ kellima u nibdew bis de Broca Swiġa. Grazzi ħafna. L-opinjoni tiegħi fuq dan ir-rapport hija waħda pożittiva għaliex l-Unjoni Ewropea u l-Arabja Sawdija eh, għandhom sfidi komuni pal migrazzjoni l-enerġija, sigurtà u il-terrorizmu internazzjonali. Meta għanna nitkellmu dwar il-ġlieda kontra terrorizmu, għanna nsemmu il-ftejim internazzjonali fuq il-ġlieda kontra, kontra terrorizmu illi huwa firmat bejn il-ġnus Mauda u il-Renju tal-Arabja Sawdija. L-Arabja Sawdija tista' tikkontribwixxi għal l-istabilizzazzjoni tal-fornitura tal-enerġija u l-istabilizzazzjoni tas-swieq mod ġenerali imma rridu noqogħdu attenti għad-drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. Aħna nafu li dan huwa wieħed mill- uh, pajjiżi li l-iktar jillimita id-drittijiet tan-nisa għalhekk irridu nagħmlu ħilitna biex niżguraw li il-nisa ikollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa. In-nisa sir segregazzjoni kontra tagħhom mhux biss fil-pubbliku imma anki fil-privat. Għalhekk in-nisa għandhom ikollhom il-possibilità illi jagħmlu deċiżjonijiet waħedhom mingħajr ma jkollhom l-approvazzjoni ta' dawk illi suppost qegħdin iħarsuhom. Is-Sur Devoja Stier. Grazzi ħafna, Sur President. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar imsieħeb kummerċjali tal-Arabja Sawdija għalhekk il-kooperazzjoni ma' dan il-pajjiż huwa importanti għalina mhux biss għall kummerċ u għall provvista tal-enerġija imma anke għall pożizzjoni ġeostrateġika uh, tal-Arabja Sawdija u anke għall fatt li iżżomm l-istabilità f'dak ir-reġjun. L-Arabja Sawdija hija preżenti wkoll eh, fil-Ewropa eh, ta' xlok, mod partikolar fil-Bosnija u Herzegovina anke għal konsiderazzjonijiet kummerċjali u ġeostrateġiċi huwa importanti wkoll imma li nsemmu l-kwistjoni ta' dritti tal-bniedem ftit ta' zmini l tkellimna dwar l-eradikazzjoni ta' torturi sfortunatament is-Saudi Arabja xorta għadha tuża torturi u ħafna prassi diskriminatorji jekk aħna inħarsu lejn l-istatistika li tibbidel kull sena imma il-prassi għada hemm għalhekk jiena Nixtieq illi jinfetaħ dialogu mal-Arabja Sawdija nittama illi kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem tiġi indirizzata. Grazzi. Jiena issa nixtieq nistieden lis-Sur Tonio Boġ biex jikkonkludi. Iva, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal dan ir rapport u anki r rwol tar rapporter Gomes u anki il-President tas sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem fil- Eh, Parlament Ewropew, Signora Loxi Bile, għal-ħidma tagħhom. Dan rapport u anke l-fatt li ħafna membri ta' dan il-Parlament fostom is-Signora De Martini marru l-Arabja Sawdija dan l-aħħar juri u jixet għall-importanza li l-Unjoni Ewropea tagħti relazzjonijiet tagħha mal arabja Sawdija anke fil-kontest ta' dawn l-sfidi reġjonali u l interim li hemm l-Iran il- rappresentantoli Sinjura Ashton zaret l-Arabja Sawdija u pajjiżi tal-Golf mod ġenerali u ġiet lura minn dawn il-laqat um, eh, fir-reġjun bideja ċara illi dawn l-imsieħba tagħna għandhom rwol essenzjali biex joħolqu jrawmu iktar stabilità ekonomika u politika fir-reġjun u l-Unjoni Ewropea da taħdem iktar magħhom. Dan huwa wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-abbozz tar-rapport u aħna naqblu li l-lin mir-rekord ta' drittijiet tal-bniedem tal-Arabja Sawdija u essenzjali li aħna nħarsu lil kontribut li s-Sawdi Arabja tista' tagħmel għall isforz tagħna biex inġibu paċi, stabilità u sigurtà fir-reġjun. Issa dwar id-dettalji tal-abbozz tar-rapport aħna naqblu li s-sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem fil-Arabja Sawdija għada waħda li tħassibna kif nistaw naraw mill-lista twila ta' rakkomandazzjonijiet prezentati mill-membri tal-ġnus maquda fil-kontest tal-revizjoni periodika universali tal-ġnus maquda. Stati membri tal-Unjoni mod kostruttiv u attivament kontribwew għal dan l-eżerċizzju <clears throat> li sar kien koordinat mill-Unjoni Ewropea Il-rapport juri ħafna oqsma fejn hemm bżonn urġenti li jsir progress u dawn ukoll aħna naqblu magħhom. L-Unjoni se tkompli tindirizza dal-kwistjonijiet fil-laqat mal-autoritajiet u anki ma' rappresentanti sa' soċjetà ċivili. Fl-istess ħin aħna rridu nżommu bilanċ sabiex noffru appoġġ effettiv lil dawk l-individwi għalbina li ħarsu drittijiet tal-bniedem u lin-nisa li qegħdin jieħdu azzjoni biex jiksbu ir-rikonoxximent ta' drittijiet bażiċi u bżonnijiet bażiċi tagħhom bħal pereżempju id-dritt illi jingħataw liċenzja tas-sewqan. Il-mod kif aħna nifmu s-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Arabja Sawdija hija li saru xi passi żgħar pożittivi dan l-aħħar imma xorta waħda nemnu illi għad baqa' ħafna xogħol xi jsir. Mhux biss hemm bżonn ta' aktar passi l qudiem f'posta oqsma, imma aħna nistennew eh, l-implementazzjoni ta' dawk il-passi li ġew proposti li ħabbarhom ir-re bħal pereżempju riforma tas sistema ġudizzjarji ġudizzjarji <clears throat> u d-deċiżjoni illi jippermettu l nisa jivvotaw u joħorġu għall elezzjoni fl-2015. Aħna wkoll inkwetajna ħafna meta rajna l-kondizjonijiet eh, eh, li taħtom ġew imkeċċija xi ħaddiema barranin u fil-waqt illi il-servizz estern eh, Ewropew xorta waħda dawn l-affarijiet qegħdin isseħħu anke dana fil-kuntest ta' sistema ta' sponsorship li trid tiġi riveduta. Aħna rridu nkomplu nisqu mal-imsieħba tagħna u najdu li hemm bżonn ta' progress fil-oqsma tal-libertà tal-espressjoni u libertà tal-kelma. Li EAS taqbel illi hemm bżonn ta' Eh, iktar libertà sabiex l-NGOs ikunu jistgħu jirreġistraw u joperaw. Bla dubju l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna attenzjoni li drittijiet tan-nisa, aħna rajna xi progress għaliex eh, l-aħħar ġew maħtura 30 mara fuq il-Kunsill Xura u dan l-aħħar ukoll ġiet adottata liġi kontra l-vjolenza domestika. Imma fl-istess ħin il-proibizzjoni de facto tan-nisa milli jisuqu u s-sistema ta' guardianship tal-irġiel xorta waħda dominn naqsu id-drittijiet tan-nisa hemm bżonn li jiġi applikat moratorium bħala l-ewwel pass lejn l-abolizzjoni tal-pena tal-mewt. Fil-każ tal-Arabja Sawdija, l-istandards minimi tal-ġnus maqud għandhom ikunu applikati biex jillimitaw l-ambitu tal-applikazzjoni tal-pena tal-mewt. L-eżekuzzjonijiet til pubbliku hija xi ħaġa eh, inaċċettabbli u għandha tieqa. Fi spiritu ta' dialogu kostruttiv aħna sedinna l-Arabja Sawdija li taħta fl-opportunità tal-UPR, tal-ġnus ma'uda, biex tindirizza tħassib espress mill-Unjoni Ewropea u biex kolla skambju miftuħ fuq mana fuq id-drittijiet tal-bniedem dawn il-passi kunu segwitu eh, pozittiv ħafna għas-sinjal li batni l maħna f'jannar li għadda fejn għall-ewwel darba diplomatiċi Ewropej setaw jattendu il-smiħ ta' ċittadin tal-Arabja Sawdija Sur President, l-Arabja Sawdija għanda il-kapacità illi tikkontribwixxi Eh, b'mod deċisiv għall-istabilità politika u l-irkupru ekonomiku li l-in mill-frontieri tagħha. Għalhekk aħna ħerqana li naraw li l-Arabja Sawdija taħtaf l-opportunità illi biex twassal għal soluzzjoni politika fis sirja aktar stabilità fil-Lebanon u li tappoġġa negozjati li huma dejjem bħalissa fuq il-proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani. Intennu it-talba tagħna biex ikun hemm appoġġ għall isforzi biex tintab soluzzjoni mal-Iran sabiex ikun hemm soluzzjoni dejjema fuq l-attivitajiet nukleari tal-Iran. It-titjib ta' relazzjonijiet bejn il-pajjiżi tal-Golf u l-Iran huwa essenzjali biex ikun hemm stabilità fir-reġjun u aħna inħeġġu dawn li l-interazzjonijiet eh, jerġgħu jibdew biex ikun hemm fiduċja reċiproka. Ir-rappreżentanta Olja beħsieba illi tkompli b'dawn l-iskambji ma' l-imsieħba fil-Arabja Sawdija. Aħna nixtiequ li l-Unjoni Ewropea saħħaħ ir-rabtiet tagħha mal-Arabja Sawdija bħalma għandha tagħmel ukoll mal-imsieħba tagħha fil-Golf permezz ta' dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem għanna nitkellmu fuq id-differenzi bejnietna bil-miftuħ, f'rispett sħiħ u bilan illi insaħħu il-konċentrazzjoni tagħna fuq dawk il-punti kollha li huma ta' interess komuni. Is-servizzi tal-Unjoni se jkomplu jaħdmu sfiq sabiex il-kanali tal-komunikazzjoni jibqgħu attivi u fejn ikun hemm rieda u jkun hemm għanijiet komuni ejjew inwessawhom. Grazzi. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Grazie il commissario. Grazzi għal kontributi ta'kom il-koll għal dan id-dibattitu. Nara, id-dibattitu issa u l-votazzjoni sa' seħ għada f'nofsinar. Nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Il-rapport ta' Sur Koval fuq il-prioritajiet għal relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi ta' sħubija tal-Vant.